tal-Presidenza ħatibqa disponibbli għal kwistjonijiet eh, rilevanti skont il-bżonn. Grazzi għal darboħra għall impenn tagħkom. Fuq din il-kwistjoni, grazzi. Very much. Um, grazzi ħafna. Mela jina irċivejt żewġ proposti mozzjonijiet tal riżoluzzjoni waħda mill-grupp tal-PPE u wieħed mill-grupp tal-SND Renew u Alleanza Hilsa u l-oħra mill-ID. Mela dibattitu ġie magħluq u l-votazzjoni ħassir għada. Għalhekk is-sessjoni li jmiss ħassir għada l-ħamis 19 ta' settembru mid-9 ta' filgħodu sa' 2 ta' wara f'sinar u mit-3 sal erba L-aġenda ġiet ippubblikata u hija disponibbli fuq is-sit tal-Parlament Ewropew. Mela, nista' nagħlaq din is-sessjoni. Grazzi. Il-lejla tajba.